Good morning, ladies and gentlemen. I know some of you have come from an early morning meeting, so thank you very much. L-għadwa tajba, signori, uħut minkom, ġew ma seba matenati għall-laqa, grazzi, jew nadottaw l-agenda, l-opinjoni ta' surkas dwar rifit u l-eżitu ta' trilogu ta' Sinjura sari dwar lajnuna reċiproka bejn l-autoritajiet amministrativi għal l-applikazzjoni korretta tal-liġi fi kwistjonijiet ta' dwana u, tal-agrikoltura u daw il-punti ġew posposti għalla għalimis. U bekk xi punti oħra fuq l-agenda nistgħu nantiċipawhom eh, milli nifhem qed nifhem dawk li huma tieħdu sebt dawn il-punti ġew marfa. Nisim fakkarkom li din il-laqa hija x'andra live fuq l-internet għandna l-applikazzjoni e-meeting. Nisim fakkarkom dwar l-email li rajna il-bira li tistaw tiffirmaw b'mod elettroniku fuq emenda. Ma jfissirx li ħatibatu aktar emendi, tafux, irridu emendi ta' kwalità apparti ta' kwantità. Konna qed din palissa nagħmlu prova nippruvaw din il- il-firma elettronika. Għanna żewġ membri ġodda ta' sekretarjat Peter Traum li mhux prezenti illi ġi lura wara ħames xhur ta' ħidma fil-Kunsill tassew tassew li nilqaw lura fostna u nittalmu mill-esperjenza tiegħek fil-Kunsill u bħala Skevi ċavaki li huwa minn ejdi eh, ġdijt. Grazzi tal-lajnuna tiegħek tal-li tmana magħna biex tgħinna fl-amministrazzjoni. Nixtiequ Inselmu l-ġona, ipa plaħallitna biex tissieħeb ma li PRS ħaġa sabiħa li naraw li PRS DG PRS titkattar u tajep ir-relazzjoni tagħha ma' dan il-kumitat. L-ewwel punt l-aġġornament dwar in-negozjati ta' trilogu biex jgħidilna x'intqal fil-laqgħa tagħna l-bieraħ Birgit tista' tina aġġornament dwar it-trilogu tal-bieraħ bil-lejl. Iva, grazzi. Grazzi, Signora President. Elbira. Kenna l-ewel laqa tal-pakket tal-vjaġġar. Kien dialogu kostruttiv, kien hemm atmosfera sabiħa, anke jekk kien hemm ħafna punti li aħna ma naqblux bejnietna dwarhom. Iżda ċertu fatturi oħra aħna ma qbilniex l-iktar dwar l-ambitu u definizzjoni ta' vjaġġar forma ta' pakket u arranġament ta' vjaġġar. Il-Kunsill għal li rridu namlu differenza bejn it nej jew inkell jew ftejjim ta' pakket jew inkellem arranġamenti differenti, hemm intenzjonijiet differenti dak tal- dik tal-Parlament i illi mhux qed jiġu meqjusin il-ħtiġijiet tal-konsumaturi. Flus, wo wir uns Il-kabina Maltija tixtieq informakom li sfortunatament minħabba raġunijiet operattivi ser ikonna ninterrompu l-interpretazzjoni lejn il-Malti. Mhux possibbli li tibqgħu titkellmu bil-Malti matul il-laqa.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 So I look forward to working with, uh, with the rapporteur to make sure that the final report is good for all European producers. Uh, and finally, uh, me gustaría dar uh, uh las gracias al ponente por, su, por el excelente trabajo que ha hecho. Gracias. Pascal's not here